jibdew fis-satejn u nofs ta' war nofsinhar u mhux fit-tlieta bħal qabel. Ser nibdew nofsija iktar kmieni għaliex il-kumitati kollha e, ftemu skont ftehim tal-buro. Mela, il-minuti tal laqgħa tas 7 ta' settembru ġew iċċirkolati jekk m'hemmx oġġezzjonijiet nistgħu napprovawhom. Nixtieq ninformakom illi smih pubbliku dwar il-protezzjoni ta' drittijiet ta' ħaddiema f'impjieg temporanju jew prekarju għabbażi tal-petizzjonijiet li rċivejna ser isir wara nofsinhar fis-satejn u nofs. Is-sitwazzjoni hija din li ġejja iktar minn 60 60 espert, petizzjonant u osservatur ikkonfermaw il prezenza tagħhom. Jiena għalhekk nixtieq ninkoraġġixxi nisħaq dwar l-importanza li intom il-membri tkunu hemmhekk u tkunu parti minn dan l-avveniment qed nagħmlu dan ismih fuq rikjesta tagħkom. U nista' ngħidilkom illi kien verament tal-mistħija l-aħħar smih li kellna il-workshop ta' disabilità meta bdejna l-avveniment kien hemm jien u membru ieħor biss. U matul ismih kollu qatt ma kien hemm iktar minn erba membri massimu. Però għal ħafna mismeħ kien hemm żewġ membri biss. Kienet sitwazzjoni kera ħafna speċjalment jekk nikkonsidraw li dawn ismiħu l-attivitajiet huma web madwar l-Ewropa kollha u huwa aħna li ħadna deċiżjoni li nospitaw dawn l-avvenimenti. Ġifieri jekk tistaqsu l-avveniment, jekk jaġobkom, iżguraw li tkunu hemmhekk jew il-kollegi tagħkom ikunu hemmhekk. Jiġifieri illum war nofsinhar fi satin u nofs għandna 60 espert, osservatur, ħafna nies li se jkunu hawnhekk kunu ċerti li tkunu wow. Memx punti oħra bħalissa, però naddu għall-ewwel votazzjoni sperantkom il-karti tal-voti lesti. L-ewwel votazzjoni rapport fuq id-deliberazzjoni tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet il-rapport annwali tal-2016. Nivvotaw direttament sakemm il-rapporter ma jixtieqx jitkellem le, mela nvutaw. Is-sur Zara Zopolos, jek Mr. Azbal. Mikrofon għal-kellim. Kepi t της dikasijas, kepi t της ma kano mija μια δήλωση για... Fuq is-sustanza u l-proċeduri nixtieq nagħmel dikjarazzjoni fuq l-emenda tal-gruppi politiċi dwar attività tal-Kommissjoni għal rifjut u l-eluq tal-petizzjoni fuq il-gwerra, żmien il-gwerra waqt l-okkupazzjoni Ġermaniża li ma jieħdux inkonsiderazzjoni l-ebda fatt minkejja l-ġustifikazzjoni tal-Kummissjoni mhix qed tikkunsidra l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea tinterfjeni b'mod differenti madwar id-dinja il-Brexit min taħallas iżjed, min taħallas inqas u jaqqa għalhekk fl-ambitu tal-kompetenza tagħhom. U dan l dan ir-rifjut intlaqqa minn silenzju sħiħ dwar il- eh, Kumpens tal-gwerra. Kien hemm pereżempju każijiet tal-żmien il-komuniżmu. Però meta jintalab dibattitu fuq il-kompens tal-Ġermanja intlaqal minn silenzju sħiħ. Signor Sur Marjas. Sur Marjas, ma nixtieqx natik il-kelma issa u sur Zarianopoulos mhux iż-ħin għal eh, dibattitu politiku intern issa wasalna għal ħin tal-votazzjoni ejjew nivvotaw. Listen, if you feel, if you feel, Mr. Sur Zarianopoulos, jekk inti tħoss li għandek tajat jekk joġbok tamilx dan f'din il-kamra tal-komitat jiena responsabli għall-atmosfera f'din il-kamra u għalhekk jekk trid dibattitu jekk joġbok barra mill-bib mhux ġol kamra. Wasal il-ħin għal-votazzjoni. Jiena nixtieq nitkellem bħala rapporter għax inti tajt il-kelma lill membri oħra, ġifiri nixtieq nitkellem bħala rapporter għall minuta Iva. Sensom fil-qosor. Grazzi. Signor President, Qed niddiskutu ir rapport Għabbażi tal-iskambi ta' informat ta' opinjoniet mal-membri, ma' rapporters, shadow rapporters, ġo prezentati bosta emendi u kol ta' kompromess u fuq punt 10. U 16. Għedin esprimu l-opinjoni tagħna fuq il-kumpens Ġermanis l greċja Minkejja li dinija talba li ġiet iddikjarata missibli fl-2015 il-maġġoranzi tal-koordinaturi ddeċidew li jalquha għaliex ma taqax fil-qasam ta' kompetenza tal-Unjoni Ewropea dan huwa żball politiku. Għalhekk qegħdin nitolbu lill partiti politiċi li u emenda fuq paragrafu 16 u nitlobhom biex jirtiraw din l-emenda illi t-tir tagħha u illi dan il-punt jitneħħa mir-rapport tiegħi nitlobhom biex iżommu f'moħħom ir-responsabiltajiet storiċi u politiċi tagħhom u jirtiraw din l-emenda ninsisti din hija l-pożizzjoni tiegħi bħala rapporter. u nistaw istanadru għal-votazzjoni wara din is-sejħa illi qed nagħmel il-gruppi politiċi biex jirtiraw l-emenda tagħhom illi għandha bħala tir tneħħi eh, paragrafu 16. To be a little bit reasonable all of us. Irrintu nkunu ftit raġonevoli, ejja s ngħaddu għal votazzjoni paragrafu wieħed emenda 3 u erbajn dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, irrit niverifika. There is one more. Okay, is the vote finished? I think it is, yes. Il-votazzjoni spiċċativa. Mena ġi adottat. Issa ngħaddu għall-emenda 49 dak favur dawk kontra astensjonijiet għaddiet. 51 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 52 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 53 dawk favur kontra astensjonijiet nivverifikaw. 53 Emenda 53 Votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa u din ġiet adottata. 54 dak favur kontra astensjonijiet nivverifikaw ukoll għax mhux qed tindikaw tajjeb. 54. Votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Irrifjutata. 56 favur kontra astensjonijiet irrid nifferifika wkoll qed iqrib ħafna. Il-votazzjoni hija magħluqa għaddiet. 57 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet 62 favur kontra astensjonijiet għaddiet 63 favur kontra astensjonijiet għaddiet 61 favur kontra astensjonijiet għaddiet 59 favur kontra astensjonijiet għaddiet 60 favur kontra astensjonijiet għaddiet 64 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Nivverifikaw. Irtu l-votazzjoni. Il-votazzjoni hija Għaddiet. 65 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 66 favur kontra astensjonijiet aħjar nivverifikaw. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet bi tliet voti. 67 fi tliet partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tielet parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Mela issa nadu għal Kompromess numru wieħed. Dak favur. Kontra. Għajer verifikaw. L-ewwel kompromess, votazzjoni miftuħa. Issa l-votazzjoni hija magħluqa. Ġiet adottata. 69 l-ewwel parti favur, le anzi, ngħaddu għal 72. Dawk favur. Favur ta' 72. Kontra stenzjonijiet għaddiet 73. Dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Kompromess numru 2 dawk favur. Kontra astensjonijiet għadda. Naddu għal 75 dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. 76 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 77 dak favur kontra nivverifikaw. Niftu l-votazzjoni. Il-votazzjoni issa magħluqa. Irrifjutata. 78 żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet diet il parti dawk favur kontra astensjonijiet Aħjar nivverifikaw. Niftħu il-votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma tdiċ. 79 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Nivverifikaw. Votazzjoni hija Votazzjoni hija magħluqa adottata 82 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 84 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 81 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 80 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess numru 3 dawk favur kontra astensjonijiet għadda 88 dak favur kontra astensjonijiet għadda 89 dak favur kontra astensjonijiet għadda kompromess erba dak favur kontra astensjonijiet għadda 97 dak favur kontra astensjonijiet nivverifikaw votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa L-emenda ġiet adottata. 98 dawk favur, kontra, astensjonijiet, nivverifikaw ukoll għax mhux qed turu b'mod ċar. Il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Ġiet adottata. 99 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 100 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 101 favur kontra astensjonijiet għaddiet 102 favur kontra astensjonijiet għaddiet 103 favur kontra astensjonijiet maddiċ 104 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 105 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw. Niftu l-votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ġiet adottata 106 favur kontra astensjoni għaddiet. 107 sa 111 dawn huma identiċi dawk favur kontra astensjonijiet għaddew. Niverifikaw. Niftu l-votazzjoni. għamalu għa. Adottati. 112 favu? kontra astensjonijiet nivverifikaw. 112 niftu l-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa għaddiet bi tliet voti. 113 favu? kontra astensjonijiet għaddiet 114 favur 114 favur kontra astensjonijiet għaddiet 116 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 5 favur kontra astensjonijiet għadda emenda 5 favur kontra astensjonijiet Maddiċ, emenda 6. Ġidu tivverifikaw emenda 5 mela niftu l-votazzjoni fuq emenda 5. Maddiċ. Emenda 6. Għandkom tisemmew dak li ikun iktar faċli. Emenda 6 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 7 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 11 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 9 favur kontra astensjonijiet m'għaddietx. 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 12 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 14 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 15 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet 20 favur kontra astensjonijiet għaddiet 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet nivverifikaw emenda 22 votazzjoni hija magħluqa m'għaddietx għal żewġ voti. Għaddu issa għal 23 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 24 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 21 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 25 favur li ma tridu tivverifikaw 21 mela nivvotaw dwar 21. Maddiċ. Mela, palma għetjen, 25, favu, kontra stensjonijiet, għaddit. Nivverifika. Maddiċ għal vot wieħed. Emenda 26 favur kontra astensjonijiet nirverifikaw. Votazzjoni hija miftuħa. Għatba tkun l-istess maġġoranza hawnhekk. Adottata b'żewġ voti. Dak li għatin. Tajjeb, issa għandna emenda orali. Din l-emenda orali hija dwar premessa je hemm numru ta' petizzjonijiet li jiġu diskussi fil laqgħa pubblika tal-petizzjonijiet fejn il-petizzjonijiet għandhom dritt jippreżentaw il-petizzjoni tagħhom jkunu parti mid-diskussjoni u għalhekk jikkontribwixxu b'mod attiv fix-xogħol tal-Kumitat. Fl-2016 200 u wieħed petizzjonant kienu preżenti u wieħed u sittin ipparteċipaw billi tkellmu fid-deliberazzjoni tal-Kumitat huwa importanti li fil-fatt ngħidu li kellna 201 petizzjonant preżenti però mhux kulħadd kellem. Nistgħu nagħmlu din l-emenda teknika, nistgħu nivvotaw fuq din l-emenda orali dawk favur kontra astensjonijiet adottata. 27 favur kontra astensjonijiet Niverifikaw. Niftu l-votazzjoni. Votazzjoni għamaluqa. Adottata. 28 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 29 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 30 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għadda. 37 favur kontra astensjonijiet għandu bżonn verifika. 37 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għadiet. 38 favur kontra astensjonijiet. Maddiċ. 39 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 40 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 41 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 42 favur kontra astensjonijiet aħjar nivverifikaw. 42 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet. Issa l-votazzjoni finali fuq la abbozz ta' opinjoni kollha kemm. Il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Tajjeb. Grazzi ħafna. Isur Preda, nadilak il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President, jina ser nitkellem sabiex nkellmek dwar problema li għandha x'taqsam ma' regoli tal-proċedura. ħafna minna neħew paragrafu 16 kienet satax favur disa kontra. Jekk inneħħu dan il-paragrafu, irridu inneħu referenza kwistjoni koperta minn paragrafu 16 ġifiri e, l-istqarrija ta' spjegazzjoni. Naħseb illi dan għandu jsir għabbażi tar-regola 52a. nista' ngħidilkom għandha diskur responsabilità ta' rapporter u m'għaddix tiġi votata, però skont it-test tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni hekk kif adottat u kwalunkwe emenda proposta mill-Kumitat. Jekk ma tagħmilx dan, il-President tal-Kumitat jista' jneħħi l-ispjegazzjoni l-istarja ta' spjegazzjoni. Grazzi ħafna tal-li dan issa fidejk Sur Marja jekk trix tadotta it-test kont dak li għadu kif għali surpreda jew inkella id-deċiżjoni ta' għax fidejja għaddilek il-kelma. Pedre, jene profanes ότι συγκεκριμένε Iva, mela ħaġa ovvja illi ċertu gruppi politiċi speċifiċi allerġiċi ħafna għal kompens l-Greċja għal-gwerra. Dan huwa suġġett regolat mill-Konvenju tal-Paċi tal-46 ġifiri ħaġa valida u għalhekk aħna dak il qegħdin nivvotaw hawnhekk ma jiswel xejn għaliex id-dritt internazzjonali jeżisti u l-kumpens l-Greċja wkoll jeżistu mhux se jisparixxu daw u l-qudiem f'xi mument Dawn jridu jiġu aċċettati. Ħalli tħallas dal-kumpens ħa jintħallas lura dak li kellu li ġi sforzat jagħmel il-poplu Grek. Intom iddeċidejtu li tħassru il-paragrafu 16? <clears throat> U minkejja dak li talab ir-rapporter u kelli nivvotaw kontra il-rapport ta' kif ġie emendata x'intom id iddeċidejtu li tħassru dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kumpens tal-gwerra anki daw l-aħħar sentejn bħala kumitat dejjem intom warrabtu u rifjutajtu talba tiegħi li jkun hemm udjenza pubblika li jkun hemm smieħ pubbliku qatt ma ċettajtu u apparti minn hekk bejn il-koordinaturi minkejja l-fatt illi <clears throat> permezz tat-talba 22 tal-2014 intom Wasaltu sal-punt li tgħidu li dawn ma jaqgħux taħt l-ambitu tal-kompetenzi tal-Kumitat il-President qed tipprovi tipprova twaqqaf lil kelim. Imma mela fuq li kont dan il-kumitat qed isir impossibbli intom qed tidu kelma meta tridu, inti tajtni l-kelma l-ewwel net u tieni rritni nirrispondi għal proposta ta' surpreda jiena rapporter. Mela, Signora President, kont qed ngħid, Jak inti taqra punt numru tnejn Dan Man nbidel at, at, ma nbidlu l-premessi. Ismani, jiena l-president ta' dan il-komitat Iva ma trid tismani u trid ħallini nafri l-argumenti tiegħi. Inti staqsejtni xi ħaġa u jien irrid nirrispondi l-mistoqsija tiegħek. Iva, ser nirrispondi l-mistoqsija tiegħek. Sur Preda, trid tifhem li dan huwa komitat demokratiku u mhux kumitat illi ikun skont dak li taħseb inti ġifieri għandu l-kelma u ser inkompli. Issa tista' tpoġġi l-arloċċu tini ċertu ħisa biex nitkellem. Meta jien jien kont f'pajjiżek fi żmien oħra mhux issa. Mela, ir-regolament f'punt numru 2 jgħid li din hija jgħid skont il-proċediment li inti trid tara t-test emendat, taqraħ, t-printjaħ t-istampaħ taqraħ u tara jekk hemmhekk għaċċem l-ispjegazzjoni tal-motivi u jekk inti tixtieqx li tneħħija di. Aħna għalissa ma nistgħu nħassru xejn. Jiena li jgħat meta spiegajt x'numa il-motivi u raġunijiet għandu x'jaqsam ma l-opinjoni tar-rapporter u għalhekk dak kollu li jem fit-test irrit jinżamm, dan kollu irrit jinżamm. Ismani, m'għandix possibilità illi naqta il-mikrofonu li kieku kelli kont hekk. Inti tajt l-kelma u inti għandek tħalli il-ħin għalija. Inti ma tajtnix li mirsu tal-ħin. Sur Marjas, jiena tajtek il-kelma, però sptennejtek li tagħti il-kelma lura lili. Għandek il-kelma skont regola 52 a paragrafu 2 tar regoli tal-proċedura jiena bħala President tal-Kumitat nista' nneħħi l-istqarrija ta' spjegazzjoni fit-total ta' ħajjew parzjalment. Jiena għandi intenzjoni li neħi l-paragrafu dwar il-petizzjonijiet u dwar il-konsegwenzi ta' tini tieni gwerra dinija li sibu hemmhekk u dan huwa skont ir-regoli u jien hekk ser nagħmel bħalissa. Hekk qed nagħmel bħalissa fil-fatt. Mela, jiena nixtieq li inti tirrepeti eżattament x'qiegħed jitħassar sabiex dana jiddaħħal fil-minuti. Ser inneħħi l-aħħar paragrafu ta' l-aħħar kwistjoni prinċipali il-petizzjoni dwar it tini gwerra mm, dinija dan huwa l-unika paragrafu illi ser neħijint iva dan huwa l-paragrafu. Mela grazzi. Jak joġbok, tibdix id-deċiżjoni tiegħek issa, żomma li għat. Present atmosphere in this committee room at this moment. It's thanks to you, Mr. Marias,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 U jekk joġbok, Zom moħħok dak li għat jena fuq dik il-parti tħassra. Which is the... Mela, issa naddu għattini parti tal-votazzjoni, il-rapport dwar iċ-ċittadinanza fl-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Rapporter. Sinjura President jiena nishtiq li neħu proposta 157 għaliex dak li hemm miktub mhux l-idea tal-proposta tiegħi u jiena nixtieq li nirtira l proposta tiegħi ta' numru 157 mill-proposta. Grazzi. Did I understand you correctly? Fimtek tajjeb inti trid teskludi u tirtira il-proposta 157 mill-kompromess iżda mhux mill-vot, le, mit-tnejn li huma, ġifieri ser tirtira l-emenda b'mod komplet iva, ok? Eh, tajjeb ħadna nota. Issa ngħaddu għall votazzjoni kompromess A favur kontra astensjonijiet adottata. Emenda 74 eh, favur kontra astensjonijiet ma' 10. Emenda B favur kontra astensjonijiet adottata. 78 favur kontra astensjonijiet adottata. 79 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess ċer dawk favur kontra astensjonijiet għadda. 81 favur kontra astensjonijiet għadda. 82 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 83 dawk favur kontra astensjonijiet maddiet. 84 favur kontra astensjonijiet dieċ Nivverifikaw fuq 84. Naħseb. I have no clue. There is obviously one member to Għanna membru żejjed hawnhekk il qiegħed jivvota bħalissa. And there are two. And this, uh, The liberals should be three. Il-liberali suppost għandhom ikunu tlieta u tlieta qegħdin fil-fatt u s-soċjalisti kemm Tminja. Inta minn ġed tivvota sewwa? Imma Okay. The Greens should have Il-ħodor tnejn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 then uh, the Greens. Three votes. Okay. Now the GUE. GUE have three votes. Il-ħodor u GUE tlet voti. Kull wieħed. ECR issa tagħhom. U għal tlieta. u li FTD wieħed, jenna f'wieħed, u suppost s-sanna eżatt. Ok, now, let's now. Melissa kullħat għandu kardu nistaw naddu fejkonna. Kont għan verifika il-kompromess 84, mela, eja, niverifikaw, emenda 84 and the vote is now Votazzjoni maluqa. Issa. Ma ddeċ. 86 favur kontra astenzjonijiet ma Kompromess de favur kontra astenzjonijiet għaddit. 92 favur kontra. Niverifikaw ukoll. koll. Il-votazzjoni issa maluqa u maddiċ. Tlieta distanza x partit l-ewwel parti favur. Kontra, astenzjonijiet għaddit. Tieni parti favur. Kontra, astenzjonijiet ejja naraw. Għaddit. Emenda 94 favur. Kontra. astenzjoniet, Għaddit. design favur. Kontra. astenzjoniet, Għaddit. design favur. Kontra. astenzjoniet, Għaddit. Kompromess. Favur. Il-tid nċekkjaw design. Namlu verifika fuq design il fotazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Anzi, ma ddiċ, ma Mela, eh, l-emenda ta' kompromess eh, favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit. Emenda 102, l-ewwel parti, le. Eħe, votazzjoni maqsuma, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjonijiet, ma ddiċ. It-tieni parti, favur kontra it-tieni parti saqa. sewwa. Emenda 103 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 104 dawk favur kontra astenzjonijiet Maddiċ. Kompromess F favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess G favur kontra assenzjonijiet għaddit. Naddu issa għal akka favur kontra attenzjonijiet għaddiet. Imbagħad l-emenda 120 żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra attenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra attenzjonijiet għaddiet. Emenda 122 favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess idok favur kontra sanzjonijiet għaddiet. 123 tir-parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 129 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Anzi ta' 10 ta' waħda. 127 dok favur kontra hemm bżonn nagħmlu verifika niftu l-votazzjoni naraw fuq 127 <clears throat> Imbagħad il-votazzjoni magħluqa għalhekk adottata 128 favur kontra attenzjonijiet għaddiet 131 favur kontra attenzjonijiet għaddiet 133 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 133 favur f'żewġ partijiet dak favur l-ewwel eh, għaddiet it-tieni parti dak favur kontra assenzjonijiet m'għaddietx wieħed li erba' dak favur kontra għandna bżonn nifverifikaw niftħu l-votazzjoni il-votazzjoni maluqa u ġiet adottata b'vot wieħed 135 dak favur kontra assenzjonijiet l-istess ħaġa bżonn naraw daqsxejn tratten miftuħa magħluqa. Għattiet. Wieħed li ta' tlieta għaddiet mela ngħaddu issa wieħed li ta' dissa dak favur kontra, astenzjonijiet għaddit, wieħed erba' erba' favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, wieħed erba' ħamsa favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, wieħed erba' sitta dak favur, kontra, astenzjonijiet għaddit, wieħed erba' tminja favur, kontra, astenzjonijiet hemm bżonn niftaħ il-votazzjoni il-votazzjoni maluqa għaddit. L-emenda ta' kompromess je favur kontra assenzjonijiet għaddit. Emenda wieħed erba seba favur kontra assenzjonijiet għaddit. Wieħed ħamsa ħamsa favur kontra assenzjonijiet hemm bżonn nivverifikaw votazzjoni miftuħa. U għaddi b'vot u wieħed, ġifiri għattara kemm huwa importanti l-verifika kultant, da' ke favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Wieħed sa zero dak favur kontra astenzjonijiet maddiċ wieħed disarba, irġi tirtirata naddu għal wieħed sitta tlieta, l-ewwel parti dak favur. Kontra. Astenzjonijiet, għaddiet. It-tieni parti dak favur. Minu kontra? Astenzjonijiet, maddiċ. Mela, verifika. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Issa, 165 l-ewwel parti dawk favur minu kontra attenzjonijiet għaddis. Tieni parti favur dawk kontra Attenzjonijiet għaddis. Verifikaw ukoll naraw mela tini parti votazzjoni magħluqa adottata. Wieħed sitta erba favur kontra aħjar n-verifikaw din ukoll. Votazzjoni magħluqa għaddiet. L-emenda ta' kompromess L, dok favur, kontra astenzjonijiet għaddis. Emenda wieħed sitta seba' tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Kompromess emme favur kontra astensjoniet għaddit. Wieħed seba' tminja tini parti dok favur kontra astensjoniet maddiċ. Verifika. <clears throat> If you indicate we don't need to check Jekk tindikaw ma jkunx għalfejn verifikaw tant spiss il-votazzjoni magħluqa għaddit. Wieħed mija tlieta minnu favur kontra astenzjonijiet m'għaddiex. Erġgħu nifsu l-votazzjoni għal verifika. Għaddiet bitlet voti. Wieħed minn jerba dok favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess enne favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess O. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Wieħed tminja disa l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Wieħed mija tminja ġir tirat. Wieħed disa wieħed favur. Kontra. Astenzjonijiet. Madiċ. Verifika. Verifika. Look at that. That was closed. That is now closed and e votazzjoni mallu għaw ovvjament baddiċ u għaddisa t l parti dak favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ. Verifika il-votazzjoni mallu għaw. Għaddiċ. Għaddi sa' t-nejn favur. Kontra, assenzjonijiet, għaddiet. U għaddi sa' t-lieta favur. Kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Libe, paragrafu t-nejn, dak favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Libe, paragrafu 16, dak favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. Wieħed disa seba dak favur kontra astenzjonijiet. Rridu niverifikaw votazzjoni miftuħa u din ġiet adottata b'vot wieħed. There is another. The machine is not working. Sorry? Maybe move next to Claire. Okay, maybe we should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 Astenzjonijiet. Għaddiet. 200 ġir tirat, 201 l-ewwel parti favur, kontra, attenzjonijiet għaddit, tieni parti favur, kontra, aħjar niċċekjaw. Votazzjoni maluqa, ma ddiet diet ċaraw daqxej. Maddiċ. Issa ċitazzjonijiet l-ewwel emenda favur kontra, attenzjonijiet għaddiet. 10 favur. Kontra, attenzjonijiet għaddiet. 11 favur. Eh, anzi, 11 ta' 12 favur. Kontra, attenzjonijiet għaddiet. 14 favur. Kontra, attenzjonijiet għaddiet. 16 favur. Kontra, attenzjonijiet għaddiet. 13 favur kontra astensjonijiet għaddit. 8 favur kontra astensjonijiet għaddit. Dessa favur kontra astensjonijiet għaddit. 2 favur kontra astensjonijiet għaddit. Jeder illi kollox ħajaddijaw. Le, tridu li nħdu block vote. Mela, għan blok minnaw sa emenda 17. Minnaw sa emenda 17. Blok vote, le ma tridux. Mela, gwe FDD ma jaċċettaw xamenda 5 favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit, 6 favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit, 7 favur, kontra, assenzjonijiet, għaddit, 4 favur, kontra attenzjoniet, għaddit 18 favur kontra attenzjoniet, għaddit 17 favur kontra attenzjoniet, għaddit 21 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra attenzjoniet, għaddit it-tieni parti favur kontra attenzjoniet, għaddit 22 favur kontra attenzjoniet, għaddit Satax favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 20 favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 3 favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 23 favur. Kontra astensjonijiet. Maddeċ. 24 favur. Kontra astensjonijiet maddeċ. 25 favur kontra astensjonijiet għaddit 27 favur kontra astensjonijiet għaddit 28 favur kontra astensjonijiet maddiċ 29 favur kontra astensjonijiet għaddit 30 favur kontra astensjonijiet għaddit 31 favur kontra assenzjonijiet għaddit 32 l-ewwel parti favur kontra attenzjoniet, għaddit it-tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddit, it-tielet parti favur kontra assenzjonijiet għaddit 34 fl-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddit tieni parti favur kontra ħjar nivverifikaw fuq tin parti. Għaddiet. Assenzjoniet kontra 36 favur kontra assenzjoniet għaddiet maddiċ 37 favur kontra assenzjoniet maddiċ 39 favur 38 Em, eħe, sawa. 38 favur. Kontra, assenzjoniet, għaddit. 39 favur. Kontra, assenzjoniet, għaddit. 40 favur. Kontra, assenzjoniet, maddeċ 40 favur. Kontra, assenzjoniet, maddeċ 42 favur. Kontra, assenzjoniet, għaddit. 43 l-ewwel parti favur. Kontra, assenzjoniet, għaddit. Tieni parti favur. Kontra. għasinsenijiet, għaddit. 44 dak favur. Kontra. għasinsenijiet, għaddit. 49 favur. Kontra. għasinsenijiet, maddiċ. 45. Tidu taraw fuq 49 eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa maddiċ. Araw. Araw daqxej. Mela, 45 favur kontra attenzjonijiet maddeċ. 46 favur kontra attenzjonijiet maddeċ. 47 favur kontra attenzjonijiet għaddit. 48 favur kontra għaddit. Għamil kompromess P favur kontra attenzjonijiet għaddit. 54 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 26 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 55 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 56 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 57 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 63 favur kontra assenzjonijiet għaddit. 58 zoċ partit l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. tini parti favur kontra assenzjonijiet għaddit, 59 favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Verifika 59 maluqa għaddit. 60 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 61 favur kontra ċara għaddiet 60 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 64 <clears throat> favur kontra assenzjonijiet għaddiet 65 favur kontra assenzjonijiet maddiċ 66 favur kontra Għaddit. U nivvotaw issa fuq l-opinjoni, la bozza opinjoni kollha kemm votazzjoni finali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa u ġiet adottata. Emmenti. This was a very dan kien vot verament diffiċli. L-opinjoni kienu simili ħafna għandu l-istadritit fundamentali tal-Unjoni Ewropea 2016 emenda numru wieħed. Against abstentions approved. Amendment 2 in favor. Amendment 2 favur. Tajjeb, nivverifikaw emenda numru wieħed. Votazzjoni maluqa maddiċ. Emendat 2 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda tlieta favur kontra astensjonijiet verifika. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet Emenda erba favur kontra astensjonijiet verifika. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa, għaddiet. Emenda 5 favur kontra, astensjonijiet għaddiet, sitta favur, kontra astensjonijiet għaddiet, seba favur, kontra astensjonijiet għaddiet, tminja favur, kontra astensjonijiet għaddiet, disa favur, kontra astensjonijiet għaddiet. 10. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess tnejn. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. 11 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 12 favur astensjonijiet għaddiet. 13 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 14 favur kontra astensjonijiet verifika. Votazzjoni magħluqa m'għaddiex. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess tlieta favur kontra astensjonijiet m'għaddiex. Emenda 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 17 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti emenda 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 19 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Votazzjoni separata ma rajtix din. Mela, l-ewwel parti, vot separat għal darboħra. Emenda 19, vot separat favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tekst bil-klim favur kontra astensjonijiet għaddiet. 20. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess serba. Favur kontra astensjonijiet maddietx. 21 favur kontra astensjonijiet għaddiet 22 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 5 favur kontra astensjonijiet maddieċ 23 favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess 6 favur kontra astensjonijiet maddieċ 24 favur kontra astensjonijiet għaddiet 25 favur kontra astensjonijiet għaddiet 26 favur kontra astensjonijiet għaddiet 27 favur kontra astensjonijiet għaddiet 28 favur kontra astensjonijiet għaddiet 29 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 30 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 7 favur kontra astensjonijiet eh, maddiċ. 32 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 33 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 34 taqa. Kompromess 8 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 35 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 36 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 37 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 38 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 39 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 40 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa. Ngħaddu għal votazzjoni fuq l-abbozz in ġenerali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Nistgħu ngħaddu għal votazzjoni fuq punt 9 iż-żjara fi Spanja. pages It's a very complicated item. Let's go to... Kustjoni komplikata din, emenda wieħed l-ewwel parti. Favur. Kontra. Astensjoniet. Għaddit. Verifikanti. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda tnejn favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda tlieta favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda erba favur kontra astensjonijiet għaddiet Emenda 5 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Is-sitta favur kontra astensjonijiet għaddiet. 59 taqa' Emenda seba. Favur kontra astensjonijiet għaddiet. Tminja. Favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Disa. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. 10. Favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Imbagħad ngħaddu għall emenda 13. Favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet. Kompromess wieħed? Favur kontra astensjonijiet għaddiet. 18 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 17 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 23. Verifika. Mela. 19. Verifika. Nalqu għaddiet b'vot wieħed. Twenty-three in favor li mis favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess tnejn favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess tlieta favur kontra astensjonijiet għaddiet emenda 33 favur kontra astensjonijiet għaddiet 34 favur taqadin 35 favur kontra astensjonijiet maddieċ. Kompromess erba favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 5 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 6 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 7 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 8 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 9 Anzi, il-55 rridu nivvotaw issa. Favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess disa, favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. 56 favur kontra astensjonijiet għaddiet. It-tieni part anzi 58 it-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 10 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 66 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 67 favur kontra stensjonijiet għaddiet. 68 favur din irridu niverifikawa. 68 verifika. 68 maddiċ. 69 favur kontra astensjonijiet għaddiet sebgħin favur kontra astensjonijiet għaddiet. Wieħed sebgħin favur kontra Irridu niverifikaw għadin. Wieħed sebgħin. Verifika. Nalqu l-votazzjoni ma' diċ. 72 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 73 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 74 favur kontra astensjonijiet għaddiet, 75 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa, id-dokument in ġenerali. Il-mikrofonu. Nistgħu nivverifikaw is-sebejn għaliex kelli problema hemmhekk jiena. Is-sebejn emenda sebejn. Adottata din l-emenda. M'hemmx problema. Issa l-aħħar votazzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Let me give the floor to... Nad il-kelma l-Sinjura Pitera. Grazzi ħafna, President. Jina, xtaqt nitkellem fuq diversi evalwazzjonijiet għan-nom tal-PPE. L-ewwel ned dinja kwestjoni li ila kaxkar ħafna snin fil-fatt u hija marbuta mal-gvernijiet ta' Spanja li kien hemm sissa ta' xelluk għall ukoll. Kwistjoni importanti ħafna s-soċjetà ġifieri. Ħaġa li tqanqal ħafna dibattitu wkoll. irridu nqisu l-elementi differenti u koll dokumenti differenti li jkun hemm ukoll, però m'hemmx evalwazzjoni sħiħa mbagħad tal-istat attwali, pereżempju d eh, data bank tad DNA xi ħaġa li trid tkun żviluppata ċerti ċirkostanzi nagħtu l-impressjoni li l-gvern Spanjol ma qed jagħmel xejn u allura aħna xtaqna nħorġu b'din id-dikjerazzjoni, grazzi. Grazzi, mela l-PPE se jitlob għal opinjoni ta' minoranza wara artiklu 52 paragrafu 4 tar-regoli ta' proċedura. U dak li tridu tagħmlu intom huwa li tibgħatu dikjerazzjoni bil-miktub li ma taqbilx it-tul ta' 200 kelma. Id-deadline tagħkom se jkun nofsinhar nhar il-ħamis. Nagħmlu hekk tajjeb. Ngħaddu issa biex nilqgħu lill-assoċjazzjoni Kellys fuq is-sitwazzjoni tal-fattigi fil-lukandi fi Spanja. Nitlob lill kollegi li mhux se jieħdu sehem f'din id-diskussjoni jitilqu mingħajr storbju. Tagħmlu storbju, sinjuri, jekk tistgħu. petition 99. Petizzjoni 99 fuq l-agenda, petizzjoni 99 jiena nistiden il-petizzjonant biex jitkellem. Għandek 5 minuti, Sinjur, Massimo. Angeles Munoz Rodriguez għandek il-kelma l-5 minuti. Insellem il-kulħat, aħna l-Assoċjazzjoni Kellys, grazzi tal-istidentuna għannom tal-fattiga tal-lokandi fi Spanja. Aħna konxi ta' responsabilità li jfisser li nitkellmu fuq is-saħħa, sigurtà u dinjità għaliex dawn huma konċetti inerrenti għal persuni fit trattati kollha ta' drittijiet umani mingħajr eċċezzjoni. Minkejja dan aħna hawnhekk għandna qegħdin niltaqgħu għaliex fatturi multipli qegħdin iċaħduna dawn id-drittijiet fil qaddi ta' dmirijietna ta' kuljum. Departamento da Pisos l parti minnu aħna jitratta b'mod dirett il-komfort u l-benessri tal-klijenti fil-lukandi. Il-kategorija tagħna hija sefturi tal-lukandi. Rridu aħna niggarantixxu it-tindif tal-kmamar żoni komuni dan huwa xogħol fiżiku jibes ħafna, però strutturali għal b'mod li ħadd ma jispiċċa f'lukanda jew stabbiliment maħmuġ. Tana huwa xogħol fem, femminili, però però naraw ħafna diskriminazzjonijiet fl-ambitu tal- problemi anki tal-ġeneru u tal-xol. Dan ix-xogħol jaffettwa l-ħafna nisa f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Eh, minn ħeddimna isemmi dan irkupru ekonomiku. Il-kupru ekonomiku aħna 30% tal- lokandi. Maħna maħniex numri għal kem maħna madwar 100.000 fattiga fil-pajjiż u ċifra ta' nies li Iżurru iżuru dawn il-lokandi 84 miljun fis-sena żieda ta' 12 fil-mija aħna li kostitwixxu wkoll 16 fil-mija tal-GDP. Hawnhekk eh, b'dawn iċ-ċifri kollha rridu nqisu wkoll mart mhux rikonoxxuti bħala professjonali li jaffettwaw ix-xogħol tagħna. 90% għandna problemi fil-muskoli u fil-adam tagħna 71% nieħdu mediċini wkoll biex nagħmlu xogħol tagħna 96% imbagħtu mill-ansjetà minħabba l uġigħ u l-pressjoni 28% għandna sintomi ta' depressjoni gravi 17% depressjoni mhux gravi. Problemi dawn huma per jekk taraw każ gravi tistgħu taraw l-idejn tal-kollega tiegħi li qiegħda miegħi. Aħna rridu rridu innatfu 400 lukanda fix-xar. Naħdmu ħafna eh, ikonna nqandlu ħafna u kol piżijiet konsiderevoli. Asposti eh, għal prodotti kimiċi u kol, immiddu mal-11.000 pass u kol, eh, ritmu tal-imġinen u aħna naħdmu għal 800 euro skont il kuntratt tagħna. Aħna qegħdin hawnhekk għaliex il-maġġoranza tal-problemi fiżiċi li jinħolqu minħabba xogħol tagħna nistgħu nevitawhom jekk inkunu konformi ma' normativa Ewropeja kieku ma nkunux hawnhekk. Kieku kulħadd jagħmel tiegħu inkluż ukoll ovvjament il-Dipartiment tal-Assigurazzjoni. Aħna Hemm bżonn li nkunu involuti fil-proċess kollu wkoll, hemm bżonn anki vizavit għala. tqala. Hemm bżonn li jkun hemm u rispett tan-normattiva wkoll. Hemm bżonn ukoll sanzjonijiet għal min jiksirhom għam artiklu 40.9 tal-Kostituzzjoni Spanjola li teżiġi protezzjoni quddiem l-esternalizzazzjoni tas-servizzi li fisser li kien hemm tnaqqis ta' 40% fid-dħul tagħna, l feminizzazzjoni tal-faqar, il-prekarjetà, l-parzjalità u frodi fil-kontrattazzjoni, il-xogħol żejjed u l-movimenti repetittivi li huma ħsara għall kwalità tal-ħajja tagħna u saħħitna aħna nixlu sitwazzjoni ta' tal-ħaddiema f'dan il-qasam permezz ta' programmi ta' tħolu mpik speċjali sussidjati permezz ta' fondi pubbliċi u soċjali Ewropej, xi kumpanniji qegħdin jagħmlu spekulazzjoni u jabbużaw ċirkostanzi attwali. Minħabba noqqas ta' rispett tal-leġiżlazzjoni u noqqas ta' ħarsin ukoll l-ammont ta' xogħol, eċċetera, aħna nitolbu li jkun hemm studju ta' Kumitat Kummissjoni Ewropea li iqis il kondizjoni ta' xogħol reali tagħna. Ma nistax ninnegozjaw bis-saħħa tagħna, sinjuri. Eh, grazzi ħafna. Thanks to all of you for having. Grazzi lilkom il-koll li ġejtu hawnhekk u grazzi tal-li tappoġġjaw lil xulxin. Dan huwa simbolu importanti f'dawn il-ġranet ta' ħafna kwistjoni differenti li għandhom xaqsmu man nissa importanti li li naqdu flimkien u nappoġġaw lil xulxin. Is-Sinjura Alviol, nadilek il-kelma. I, ma I made a mistake. Anzi, żbaljajt, żbaljajt bil-bir. Irrid l-ewwel ngħaddi l-kelma lir-rappreżentant tal-Kummissjoni mis-settur tal-impjiegi. Nadilek il-kelma. Grazzi l-odwa tajba jiena naħdem DG Employment fil-unità tas sigurtà u s-saħħa fuq ix-xogħol. Rajt sommarju tal-petizzjoni. E l-Assoċjazzjoni Kellis palma fimt għandu iktar minn 200 membru fi Spanja u għat tistaqsi l-Unjoni Ewropea, l-Parlament, sabiex il-Kummissjoni tisħaq mal-awtoritajiet Spanjoli sabiex jaraw illi min ħaddem ikun konformi mal- eh, direttivi Ewropej kif ukoll il-leġiżlazzjoni Spanjola minnaħa l-oħra sabiex itejbu s-sitwazzjoni. Il-Kummissjoni ppreparat xi osservazzjonijiet bil-miktub u jiena fil-qosor eh, ser nitkellem dwarhom. Hemm korp kbir ta' leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam illi tajt illi min iħaddem għandu jivverifika jekk hemmx riski fuq ix-xogħol jagħmel evalwazzjoni u jieħu e, miżuri adegwati bħal pereżempju jekk hemm e, toqol tista' tpoġġi makkinarji li jistgħu jgħinu lil ħaddiema hemm obbligu li l-istati membri jagħmlu ispezzjoni u jagħmlu supervizjoni xirqa. Dan jiet kollu fid-direttivi. Id-direttivi jridu jiġu trasposti min-naħa tal-Istati Membri u l-Istati Membri huma responsabbli mill-infurzar kif ukoll mis-servizzi ta' ispezzjoni u is-sanzjonijiet jekk l-affarijiet imorru ħażin. Nista' ngħid ukoll illi min-naħa tal-Kummissjoni Kien hemm komunikazzjoni li ġiet adottata aktar kmini din is-sena illi eh, kellha wkoll ċertu gwida hija komunikazzjoni dwar li modernizzar tal-leġiżlazzjoni u l-politika ta' sigurtà u s-saħħa fl-Unjoni Ewropea. Din toħroġ bilanċ fost snin ta' leġiżlazzjoni kien hemm ħafna titjib, però għad hemm problemi kbar per eżempju problemi fl-adam u fil-muskoli għadhom problemi kbar. Dawn huma koperti mid-direttivi missanna wkoll din il-gwida illi hija diretta għal min ħaddem tagħti eh, suġġerimenti prattiċi ta' kif wieħed jista' jieħu miżuri sabiex jevita dawn it-tip ta' problemi tas-saħħa. Hemm kampanji naħa ta' xaddi l-Aġenzija għal Sigurta u s-saħfu l tax-xogħol u hemm koordinazzjoni mal-Unjoni Ewropea din hija hemm ġestjoni wkoll min-naħa tal-unità tiegħi hemm kumitat u jkun hemm diskussjonijiet bejn l-ispetturi kollha fuq il-post tax-xogħol fl-istati membri u dawn jagħmlu skambju tal-aħjar prassi. Lan huwa illi intejbu l-ispezzjoni u speċjalment il-konformità f'dawn il-postijiet. Nasab illi dak kollox għalissa, grazzi. Grazzi ħafna tal-kontribut tiegħek. Issa ser nadu għal kollegi għal l-interventi tagħhom is-Sinjura Albio li naddilek il-kelma. Grazzi. Mela, jiena l-ewwel nishtiq nixtieq insellem lill petizzjonanti u nixtieq nenfasizza il-ġlida tal-Kellys. Dan huwa grupp li fil-maġġor parti huma nisa b'xogħol prekarju ħafna dejjem teddid tal-tkeċċija u minkejja dawn il-problemi kollha xorta waħda organizzaw ruħhom, immobilizzaw ruħhom u issa qegħdin waslu l elmenti tagħhom mhux biss fi Spanja, però anki hawnhekk fl-IP għal daqstant naħseb li rridu nifirħulhom aħna anki din il-ġlida tagħhom jekk huma qegħdin hawnhekk fl ipi jekk ippreżentaw din il-preżentazzjoni huwa għaliex l-Istat Membru Spanja mu qiegħed jagħmel xejn hawnhekk biex iwaqqaf din dan l-isfruttament u prekarjat li smajna min naħa tal kelejs Dawn il-problemi li qegħdin iġarbu eluf ta' nisa fi Spanja. U ċar li hemm responsabilità min naħa tagħna l-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni Ewropea, l-ewwel neta li hemm direttivi Ewropej, id-direttiva tas-sigurtà tas-saħħa, li mhix qed tkun rispettata l-komunikazzjoni fuq il-konċiljazzjoni tal-ħajja tax-xogħol dik privata mhux rispettata il-Karta Soċjali Ewropea drittijiet fundamentali li titkellem dwar id-dinjità drittijiet tax-xogħol u dan kollu qed jiġi miksur fil-każ ta' dawn il-ħaddiema għal daqstan ovvju għandna nagħtu tweġiba li tixraq lid dinjità ta' dawn in-nisa din hija responsabilità tal-Istat Spanja li ta' Spanjoli ikun hemm traspożizzjoni, però meta ma jsir xejn min-naħa ta' Spanja l-Kummissjoni Ewropea ma tistax taħsel idea tgħid li dawn affarijiet nazzjonali bil-kontra jekk Spanja mhux qed tirrispetta dawn il-leġiżlazzjonijiet, kummissjoni trid tara li l-affarijiet isiru tiftaħ l-istħarriġ tagħha b'mod li tara li jkun hemm rispett għal dawn id-direttivi. U rridu ngħidu wkoll hemm responsabilità Ewropea wkoll hawnhekk għaliex l-Ewropa kienet dik li waslet għal riformi tax-xogħol selvaġġi li l-konsegwenza tagħhom tkun din il-prekarjetà. Hemm ħafna kumpanniji li qegħdin jiggravaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nies. Dawn il-kumpanniji li jagħmlu huwa li jagħmlu subkontratazzjoni b'mod li mbagħad nispiċċaw baktar sfruttament. Għal-għastant naħseb li hemm responsabilità diretta għandna ħafna xi ngħidu, għandna qasam turistiku bħafna bħafna ukoll problemi. Il-ħaddim għadin jispiċċaw binqas drittijiet, in-nisa semmew ukoll dwar il-pista tax-xogħol dwar is-salarji kif qed ikun hemm abbuż ukoll fuq nies b'diżabilità, problemi ta' saħħa mhux rikonoxxuti. Irrid ninsisti hemm bżonn tweġiba hawnhekk jiena nieqaf billi nipproponi xi affarijiet. L-ewwel nett, dak li semmew il-petizzjonanti jkun hemm studju biex jinvestiga eh, l-kondizzjoni tagħhom u apparti minn hekk bħala kumitat irridu nagħmlu ħaġa oħra. Din hija opportunità tajba pereżempju jekk eh, naqblu ikun hemm mistoqsija orali fil-konfront tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-konsegwenzi tar-riformi fid-dinja tax-xogħol, il-prekarjetà eh, fid-dinja tax-xogħol għaliex mhux biss il-kwistjoni tal-Kellys din rajna każijiet oħrajn, il-ħaddiema tal-McDonald's, il-funzjonarji ta' pajjiżi oħrajn Għam din id-dinja ta' prekarjetà fl-Ewropa u allura din il-mistoqsija orali tista' tkun idea u ovvjament dan it-ħassib nadduh lill-awtoritajiet Spanjoli wkoll grazzi. Just as a matter of, of information. Punta affermazzjoni, ovvjament dan il- kumitat jista' ħafna miżuri, però mistoqsija orali għad deċiżjoni tittieħed min-naħa tal-koordinaturi, ġifieri inti trid tressaq din rikjesta lill koordinatur tiegħek. Hekk jaħdmu l gruppi politiċi, ġifieri ma nistgħux nieħdu din id-deċiżjoni issa, però hekk irridu nimxu hemm miżuri differenti li nistgħu nieħdu u nistgħu nitkellmu dwar dan aktar tard. Is-Sinjura Kartija Perez nilqawk f'dan il-kumitat. Grazzi. Grazzi President, jena u koll. Nishtiq nibda l-intervent tijaj billi ringrazzja l-dawn il-nisa li għanna fostna li għedin jirrapprezentaw l-fattigi tal-lokandi. Grazzi ħafna għax-xogħol tagħkom, grazzi tal-li qegħdin tippreżentaw hawnhekk din il-ġlieda maħsuba biex ittejjeb il-kundizzjoni ta' xogħol ta' dawn il- fatigi. Kien hemm ħafna affarijiet li saru diġà minn diversi assoċjazzjonijiet ukoll pjattaformi. Din il-ħidma kollha biex tarrafna dwar din ir-realtà. Aħna naqblu magħhom ukoll nixtiequ ngħinuhom ukoll anke fid-dawl tal-xogħol li jsir fl-Unjoni Ewropea importanti li li naraw li l-konsegwenzi tar-riformi fid-dinja tax-xogħol fi Spanja fisret il żieda fil-prekarjat ukoll. Il-kuntratti tax-xogħol waslu għal ħaddiema foqra qegħdin nitkellmu dwar li fl-Ewropa u anke fi Spanja hemm klassi ta' ħaddiema li qed tgħix taħt il-limiti ta' faqar ukoll, mhux garanzija li għandek xogħol illum il-ġurnata, garanzija li jkollok kwalità ta' ħajja u tkun tista' tara li tlaħħaq man neċessitajiet tal-ħajja. L-Ewropa trid tagħmel aċċenn fuq din is-sitwazzjoni, qegħdin nitkellmu dwar in-nisa u l-faqar ukoll, irridu naraw kif il-ħruġ mill-kriżi f'ħafna mill-pajjiżi hemm bżonn li permezz tal-data makroekonomika hemm bżonn li naraw li l-irkupru jissarraf ukoll fir-rkupru għannis u koll. Eh, Pero ħna għedin naraw bil-kontra, għedin naraw regoli aktar dajfin. Affarijiet li ma jindirizzaw id-difiża tal-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema. nisaw irġiel. Dawn eh, Dawn in-nies qegħdin qegħdin ukoll iġġarbu problemi vizavi s-sottokontrattazzjoni. Din hija ħaġa li qegħdin narawha frekwentement xi ħaġa li qiegħda tkompli ddajja fil-kondizzjonijiet ta' xogħol ta' dawn il-ħaddiema. Mill-Kumitat ta' Drittijiet ta' Nisa jiena l-spokesperson tal-SND għal dan il-Kumitat aħna ħadna inizjattiva li noħorġu b'rapport Palma kien ukoll il kollega tal-grupp tal-GUE, Sinjura l-Bjol fuq il pass l-ura li għadin naraw brabta mal l-ugwaljanza u anki brabta mas suq tax-xogħol. Aħna nifmu l-politika ta' austerita fissret tidjif fis suq tax-xogħol. Xi ħaġa tal-mistħija naħseb jiena mill-Ewropa rridu nkunu kapaċi li nindirizzaw din is-sitwazzjoni l-ġimgħa l-oħra approvajna il-pilastru soċjali li għalina jista' jkun bidu, però huwa bidu biss. Hemm bżonn li nsaħħu b'miżuri leġislattivi dan il-pilastru xi ħaġa li tiggarantixxi l-kwalità ta' ħajja tal-ħaddiema nisa u rġiel u rrid ngħid ukoll li anke mill-essendi qegħdin naħdmu biex ninkludu fil-leġiżlazzjoni ta' standardizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea is-siġil ta' kwalità xi ħaġa importanti għaliex il-lokandi m'għandux qisu e, biss e, il-ħames tilel tagħhom b'mod li jkun hemm infrastruttura tajba rridu jqisu e, wkoll kif qegħdin jitrattaw il-ħaddiema tagħhom. Ġifieri din hija kwestjoni li naħsbu li importanti li tkun inkluża fil-ħidma tagħna. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Rosa tal Grazzi. L-għonet nil-għaw l-petizjonanti jena naħseb li għanna nejnu għom kif nistaw. Nejdilom li fil-kas tal-gvern spanjol mill-axar informazzjoni li għanna kien diskussjoni biex nitkellmu dwar dan l-ambitu kol qed jħosseb kollox il-Ministeru tal-Impjieg tal-Impjiegi u l-Ministeru wkoll tat-Turiżmu eh, ħafna komunitajiet qegħdin jaħdu s-sejam inkluż dik tiegħi tal-Bale gżejjer Baleariċi u qegħdin jinvolvu ruħhom ukoll l-atturi relevanti kollha. Illum kien hemm laqgħa ta' dan il-grupp ta' diskussjoni b'mod li indirizza diversi suġġetti, però fosthom huwa suġġett li qegħdin jilmentaw dwaru il-ħbib tagħna. Il-Kumitat tal-Babbaleariċi se ressaq dan l-ilment anke quddiem il-Gvern Awtonomu Fuq dan, hemm qbil fost il-fazzjonijiet politiċi eh, kollha. Fil-Baleariċi għandna ħafna turiżmu aħna wkoll aħna il-gruppi kollha fil-Parlament tagħna tal-Gvern Awtonomu tagħna naqblu li jkun hemm titjib fil-qasam tax-xogħol naqblu mal mal-ħinijiet, il-pensjonament antiċipat kif ukoll kontrolli aħjar tal-kundizzjonijiet tax-xogħol. Din il-proposta eh, laqqaħħa il-gvern tal-Gvern Awtonomu tal-Baleariċi u issa se tiġi mresqa fis-sem il-fazzjonijiet politiċi kollha. Din il-proposta se titressa quddiem il-Gvern Spanjol f'dan il-grupp ta' diskussjoni. Waħda mill-aħbarijiet li waslu li minn il-Gvern Awtonomu tagħna hija li qegħdin neżiġu l pensjonament antiċipat f'dan il-qasam. U nixtieq ukoll jiġu mismu l-petizzjonijiet kollha tal-Kellis. Jiena naħseb li l-forum dan il-kumitat li nħoloq il-gvern tiegħi illum, il-gvern autonomu tiegħi kien qiegħed jippreżenta dawn l-ilmenti kollha quddiem dan il-grupp l nħoloq u ħaġa tajba wkoll dejna għaliex il-ministru għadak, il-ministeru għadak kompetenti u l-involviment tal-atturi kollha. Il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa għaliex petizzjoni leġittima din importanti u kolli Mm, li naħdmu ma dan il-komitat li nħoloq. E, il-komitat jismu, il-komitat għall-analiżi tal-impjiegi fl-ambitu tal-lukandi. U waħda mill-ewwel laqat kienet illum ukoll għaliex l-aħbarijiet li waslu li huma li hawnhekk l-ewwel laqgħa se tkun għada. U l-gvern autonomu tiegħi se jressaq l ilmenti li waslu lilu. Issa Issa mmorru aħna u nesprimu tħassib tagħna u nagħtu l-appoġġ tagħna għal dawn il-petizzjonijiet. Ikun ideali li nimxu jitfid għaliex hemmhekk ah, minn hemmhekk għandha tibda il bidla Fil-Parlament eh, tal-Baleariċi kif qedtilkom hemm qbil unanimu importanti li jkun hemm bidla. Ah, Grazzi Rosessa. Irrid nilqal li sinjura li Alessander f'dal komitat nadilek il-kelma. Grazzi Signora Vikstrom, jina nina għatu kol fit insellem lill kollegi tiegħi il-petizzjonanti. Dan il-moviment li għandna sa moviment rappreżentattiv jiena nixtieq nesprimi sodisfazzjon tiegħi għaliex il-Pepe tal-Baleariċi qed jappoġġa din it-talba. U dan Jiena nifirħilkom għaliex jekk il-laqgħa għadha intom qegħdin hawnhekk u intom qegħdin hawnhekk għaliex eh, il-ħidma tagħkom servita għal xi ħaġa. Eh, nixtieq eh, ngħid xi ħaġa lill-Kummissjoni waqt is-semestru Ewropew fejn hemm rakkomandazzjonijiet tal gvernijiet tal-pajjiżi skont is-sitwazzjoni ekonomika u makroekonomika tagħhom joħroġ ċar li fil-każ tal- dan il-qasam tal-lukandi kif qalu wkoll il-petizzjonanti. Rajna li kien hemm irkupru bħala benefiċċji tal-qasam tal-lukandi, eċetera, minkejja dan, dan l-irkupru ma ġiex rifless eh, fil-pagi tal-ħaddiema. Għalhekk għandna l-Kummissjoni. Fis-semestru Ewropew kien hemm rakkomandazzjonijiet bħal fil-każ tal-Ġermanja pereżempju ħtieġa li wieħed iżid is-salarji meta wieħed jara l-ekonomija tal-pajjiżi fil-kas tal-Ġermanja ovvjament ħaġa skandaluża, però meta l-ekonomija tissaħħaħ il-Kummissjoni hija l-ewwel waħda li tirrakkomanda lil pajjiżi li fl-istess waqt tissaħħaħ is-sitwazzjoni tal-kondizzjoni tax-xogħol u s salarji. Allura nistaqsi l-Kummissjoni jekk tistax tispjegalna li Hawnhekk f'dan il-każ jistax ikun hemm dawn it-tip ta' rakkomandazzjonijiet għaliex hekk qegħdin nirrikonoxxu fis-semestru Ewropew li l-ekonomija Spanjola biċ-ċifri makroekonomiċi u fl-oqsma differenti, speċjalment fl-turiżmu, l-affarijiet sejrin aħjar f'dawn l-aħħar sentejn. Jekk hemm żieda ta' 16% allura jkun xieraq naħseb li l-Kummissjoni tirrakkomanda wkoll lill-Gvern Spanjol li s salarji jiżdiedu f'dan il-qasam konkret b'mod li imbagħad ikun hemm titjib ukoll għal ħaddiema tal-qasam. Grazzi. Thank you very much. Mrs. Kuhn. Grazie ħafna, Signora Kunleva. Eh, eh. Grazzi. Grazzi. Lil-petizzjonanti Grazie. Grazie petizjonanti tal-Assoċjazzjoni Las Kellys Aħna kollaborajna magħhom anki fil-Kumitat tal-Impjiegi. Eh, kien hemm Sinjura Gonzales ukoll. Palma ntqal mill-President aħna hemm bżonn li nippreżentaw mistoqsija orali il-problemi tal-ħaddiema fl-ambitu tat-turiżmu mhix ħaġa eh, separata mill-bqija, hemm bżonn li naraw x'inhuma l problemi fil-qasam turistiku b'mod aktar analitiku, b'mod aktar konkret trid issir din l-analiżi. Kemm kif se nsegu bħalma insegwu l-problemi fil-qasam tat trasport settur huwa wieħed fraġli, diffiċli ħafna biex tirregolah ukoll. Hemm bżonn soluzzjoni għal regolamentazzjoni tal-ħaddiema fl-ambitu tal-lukandi biex nissiguraw li dawn il-ħaddiema jiġu trattati b'mod jitus. Aħna qegħdin nitkellmu dwar dan fis-summit ukoll soċjali ta' Gothenburg ukoll tkellimt jien stess hemmhekk u kont qed li d-dinjità fid-dinja tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol huma meħtieġa u rridu niggarantixxuhom għal darb'oħra bżonn negozjati kollettivi. Dawn il-fattigi mhumiex grupp separat, xi ħaġa iżolata. Issa, jiena naqbel li din il-petizzjoni rridu nżommuha miftuħa. U hemm bżonn li nkomplu wkoll naħdmu fuq il-proposta ta' Sinjura Esteras. Ovvjament kien se nitkellem mal-koordinaturi wkoll issa. Thank you, Mrs. Stam Grazzi ħafna Sinjura Danoka u jekk joġobkom irrispettaw il-fatt li l-interpretazzjoni se tieqaf fil-nofsija u qabel nixtieq nerġa' ngħaddi l-kelma lill petizzjonanti. Grazzi lil I would like to propose Grazzi lill petizzjonanti u nixtieq nipproponi li nibatu din il-petizzjoni lill kumitat Empl. Jiena membru wkoll tan netwerk tal-petizzjonijiet dan ikun utli. Ma tantx jiena sodisfatta bil-azzjoni tal-Kummissjoni dwar din il-petizzjoni ma kien hemm l-ebda ilment, l-ebda indirizz l-awtoritajiet Spanjoli u ma naħsibx illi din hija reazzjoni attiva il-Komissjoni għandha tejjeb l-attivitajiet tagħha fil-konfront ta' petizzjoni grazzi. Grazzi ħafna. B'hekk għalaqna l-lista tal kelliema u kuntenta li nerġa' ngħaddi l-kelma lura li Sinjura Angeles Munoz Rodriguez għal żewġ minuti. Eh, me gustaría eh, Lili, batuni nitkellem fi grupp ta' diskussjoni li qed jitratta l-istess partijiet l-istess li l-istess nies li waslu għal din is-sitwazzjoni u għadin jipretendu li aħna mill-2012 nġildu drittijiet tagħna Ilna ħames snin, ħames snin ta' prekarjat u mart ukoll. Għaliex ma nistgħux inkunu hemmhekk jekk qegħdin naraw li bil-liġi aħna mhux qegħdin nitolbu li tagħmlu liġijiet ġodda, din hija liġi li teżisti diġà għedin nitolbu li tkun rispettata. Jekk il-liġi għedemmek, il-liġi għedemmek irridu ġustizzja. Xejn aktar, għedin nitkellmu dwar saħħa, dan huwa dritt fundamentali. Issa nispiċċaw biex eh, nkomplu niddiskutu tlieta arba' ħames snin oħra u mbagħad liġi ġodda. Soluzzjonijiet immedjati għaliex aħna qegħdin imbagħtu aħna. Jekk intom tibatuni qoddim kumitat u rajtu għantom eh, it il-kollega tiegħi, però eh, ħoduna bis-serjetà dak li xtaqt ngħid jiena grazzi. Okay, so I think we're ready. Tajjeb, lesti li nidu deċiżjoni. Naħseb illi għandna zommu l-petizzjoni miftuħa dan huwa importanti ħafna, u għanna għandna verament nistudjaw il-fatt illi direttiva 81 li ta' disa disa illi tajn il-, -il ħaddiema fil-post xogħol naraw li din tiġi implementata b'mod xieraq. Issa għandna li bagħtu ittra lill ministru tal-Impjiegi u naraw kif dal-Ministeru qed jimplementa din id-direttiva jekk huma jasbu jaħsbux illi ġiet implementata biseħħi jew le jekk le ninkoraġġuhom sabiex jagħmlu implementazzjoni sija palma għat il-leġizlazzjoni diġa edemmek din hija biss kwistjoni ta' implementazzjoni nixtieq ukoll nifresh l-ambitu f'din litra u nistaqsi x'miżuri ħadu jew ma ħadux sabiex itejbu s-sigurta u s-saħħa tal-ħaddiema. Għanna wkoll nibatu dan il-punt li l-Kumitat Empl palma qalet is-Sinjura Danoka għall informazzjoni sħiħa. Jiena naħseb li f'din litra għandna wkoll nisqu li aħna maħniex qegħdin biss ngħidulhom x'naħsbu, però rriduhom illi jirrispondu l-kumitat bil-miktub u joħorġu b'rapportaġġ komprensiv għax jiena naħseb u naf bħala fatt illi meta nikdbu itri ħorox aktar ikollna risposti onesti. Din hija s-sitwazzjoni. Mela aħna nagħmlu dan u mbagħad ikollna risposta mill-awtoritajiet Spanjol u mbagħad nistgħu nieħdu deċiżjoni ta' kif aħna nipproċedu. Nixtieq ukoll din litra ittra illi nitkellmu dwar l-aħjar prassi għax hemm l-aħjar prassi li nistgħu naqsmu li jeżistu fi stati membri oħra u Spanja wkoll. Jien ma nemminx illi di sitwazzjoni qiegħda hekk kull imkien nisperaw li hemm ftit daddaw fl aħħar tal-mina f'xi postijiet, allura tajjeb li naraw x'inhuma l-aħjar prassi. Għandna wkoll nirreferu għal pilastru soċjali li ġiet deċiżu dan eżatt fisser li fl-Ewropa aħna nittrattaw lil xulxin bħala umani kullimkien u d-nies għandhom ikollhom l-istess drittijiet kullimkien nistgħu nagħmlu dan jiena qed nara li kollegi jaqblu Ines. I absolutely agree, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Naqbel ma'kom, jiena xtaqt ukoll b'mod parallel nistgħu nitolbu l kommissjoni eh, ngħidulhom li maħniex sodisfatti bit-tweġiba tagħhom u għandna bżonn li huma isaħħu l-implementazzjoni min-naħa tal-eżekuttiv għaliex huma jaħdmu fuq il-valuri, eccetera. Hemm bżonn verifika parallela. Mill-bqija naqbel miegħek il-miżuri tiegħek però nitolbu l-Kummissjoni li ssir verifika tal-implementazzjoni tad-direttiva. I think we should do that. Naseb li għanna namlu dan iva assolutament. U din direttiva, mux regolament, pero direttiva għanda tiġi rispettata u l-Kummissjoni qed hemmhekk sabiex tagħmel monitoraġġ ta' jekk il-pajjiż f'dan il-każ Spanja hux f'konformità mad-direttiva jew le. Jiġifieri għandek punt tajjeb hawnhekk, Sinjura Sander. Aħna nistennew li l-Kummissjoni tkun ftit iktar eh, ħarxa d-darba li jmiss u tirrapporta lura punt punt dwar id-dialogu, l-kontenut tad dialogu, Rosa, għantu kol xta' titkellem. Naqbel bisħiħ mal-proposta tal-President u dik ta' jina sajjala. Pero kif jina nibbat ukoll lil dan il-grupp li nħolo għaliex il-Ministeru se jgħid li nħoloq dan il-grupp. Dan il-grupp insibu il gvernita autonomi kollha, hemm il-Kanarji, il-Baleariċi, hemm Valencia, Hemm l-Andalusija wkoll fejn hemm is-Soċjalisti, Madrid il-PPE, Kastilja Leon PPE, Galizja l-PPE u l-Katalunja. Hemm trade unions kollha, l-assoċjazzjonijiet kollha tal-ħaddim mal-Ministeru tal-Impjiegi. Jiena ma nafx, però apart il-Ministeru kieku nibgħat lil dan il-grupp nibatlu ittra għaliex naħseb li dan dan biex nejnu aħna kieku nibat kollox hemmhekk b'mod li kulħadd ikun informat. Għaliex mill-Ministeru se jgħidu naħloqna dan il-grupp il-President tal-Baleariċ bil-mandat tal-Parlament għada sen resqu l-ilment hemmhekk ukoll. u koll. U għandan għandu jissir fil-fora kolla. Musem mm, il-ħsara dan jgħin jista. Thank you, Mrs. Albiol. Grazzi, Signor Albiol. Grazie. Grazie. Jiena naqbel bisħieħ mal-proposta li saret mill-President li ntolbu din l-informazzjoni lill ministeru tal-Impjigi u nibatu ittra lill awtoritajiet Spanjoli il-Ministeru naraw x'għamlu, x'baħsibhom jagħmlu, x'miżuri ttieħdu. Ovvjament il-Kummissjoni Ewropea tittara li ikun hemm rispett tad direttiva. Issa, ma naqbelx ma dak li ntqal ma l-onorevoli staras u minnu li ħafna drabi ma nistawx x xewqat kollha tal-petizzjonanti li jiġu bħafna aspettattivi u mhux dejjem nistgħu nakkomodaw il kulħadd naħseb li dak li ma nistgħux nagħmlu u nagħmlu xi ħaġa fuq dak li tkellmu kontrih. Jekk il-petizzjonanti qalu li dan il-grupp m'għandhomx ikun rappreżentati hemmhekk ma naħsibx li nagħmlu xi ħaġa fuq xi ħaġa li maqdruha. Ma nistgħux nakkomodawhom f'kollox per jekk huma qegħdin jgħidu ma jaqblux, jien nippreferi xi ħaġa bħal din ma nagħmluhiex. Tajjeb tal-Ministeru, eċċetera dan huwa biżejjed, speċjalment jekk huma jispiċaw biex ċerti affarijiet ma jarawhomx. Rosa. Iwa, jina nistanajt il-president tal-Balearici, nejdela li jina ma naqbelx. President tijaj li t reprezent l-partiti kolla, set mur emmek. U kontent li nkun nistaw namlu d-difiza taħna, jekk intom tixtiqu li naddi dan il-messagġ li l-president tal-parlament tijaj nejdela ma t-defendix din l-ideja, jina naħseb li valla pena li jimmorru. No, pero lo único que decimos es, además de irla... Aħna għadin nejdu li. Aħna bħala komitat inkunu nistaw u kol insemaw leħin nemmek. Jek intom taħsbu li litra li u intom iġifiri għada l-president tal-Baleariċi sara mill-istess ta' li se jagħmel dan il-kumitat. Nara il-komitat. To a female Spanish. Dan il-komitat qed isir argument ta' bejn in-nisa Spanjoli ejja ma nitlux f'dal nif u hawnhekk għandna proposta tajba ta' kif niproċedu nagħmlu hekk. U issa nixtieq inkellem lilkom li vjaġġajtom il-bot għalawn ġewa ġewwa Brussell. Fortunatament irnexxielna eh, naslu għax-xewqat tagħkom aħna ser nieħdu dik kwistjoni bis-serjetà u ser nipproċedu kif qattilkom. Grazzi tal ġejtu hawnhekk tal-samtu l-esperjenza tagħkom magħna u għandkom tallulna t-shirt għax vera sbieħ u dawn juru is-saħħa li grupp ta' nies jista' jkollhom meta jingħaqdu flimkien jaħdmu flimkien. Intom għallimtuna xi ħaġa llum għax jiena għandi l-aktar xogħol diffiċli fil-Parlament. Għanna kellna vot fejn in-nies ma setgħux jaħdmu flimkien jagħmlu l-aħjar li jistgħu sabiex jinfirdu fil-verità. Intom orejtuna kien in-nies jistgħu jaħdmu flimkien, jinaqdu flimkien ir-resqu tal-bit tagħhom u għallimtuna ħafna grazzi ħafna għal din l-lezzjoni nixtieq ilkom titira lura Eh, bla problemi u nisperaw li din petizzjoni tibqa' miftuħa. U nixtieq il kulħadd li klat tajba nara ntaqgħu fi satin nofs. Grazzi.